Good morning, dear colleagues. Lodwa tajba, kollegi. Naħseb li nistgħu nibdew. Lodwa tajba, mela. Se nibdew billi naddottaw l-aġenda. Punt numru 21 ser naħduh wara punt 23 u punt numru 2 se naħduh wara punt 17. Parti minn hekk punti 16 u 21 ħajkunu posposti. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, jekk ma nirċevux oġġezzjonijiet sal-aħħar tal-laqa, il-minuti tal-laqa ta' 24 ta' Jannar 2018 u tal-21 u 22 ta' Frar 2018 ser eh, ikunu approvati. Għanibdew punt numru 4 il-sostituzzjoni ta' nesqa ta' regolament 2015 8 fuq il-proċeduri ta' insolvenza. Il-rapporter huwa eh, sur Tadeusz Zjewska. Jina naħseb li nista' ngħaddi l-kelma bekk lill-Onorevoli Zjewska. Kjoġbok. Grazzi ħafna, kollegi, ħbib. Edina darbohra niddiskutu din il-kwistjoni u se nerġa' nsibuha qudiemna fil-futur ukoll. Qed niddiskutu il-proċeduri ta' insolvenza. Pala introduzzjoni nixtieq infakkarkom illi fil-bidu sa' din il-leġislatura kena negozjati tajbin mal-Konsil, kien hemm riżultat tajjeb u fil-fatt ġi approvat ir-regolament fuq il-proċeduri ta' insolvenza, regolament li daħal fis-seħ fil-Lulju tal-2015 u beda jiġi applikat minn ġunju tal-2016. Koll beda jiġi applikat kollu apparti parti waħda. Il-parti għandha x'taqsam ma' reġistri ta' insolvenza. Din il-parti ta' regolament għadha ma taħliġ fis-seħ, ħad tħol fis-seħ is-sena d-dieħla fl-2019. Peress li il-proċess tal-proċeduri ta' insolvenza huwa dinamiku ħafna, Kull stat membru jipprova jadatta dawn il-proċeduri għal ħtiġijiet li jkollu f'dak il-moment. Issa dawn il-proċeduri ta' insolvenza lan tagħhom huwa li u il-ġid tal eh, kumpaniju tal tal-ħaddiema. Mill-perspettiva ekonomika, Naturalment dan il-regolament jiprofa jilħaq ukoll aħjar soluzzjonijiet. Dan ir-regolament għandu żewġ eh, annessi, hemm anness A fejn hemm eh, metodi differenti ta' kif jistgħu jitwettqu dawn il-proċedimenti ta' insolvenza u mbagħad hemm anness B fejn hemm deskrizzjoni tal-entitajiet u l-istituzzjonijiet statali illi huma karigati minn dawn il-proċedimenti ta' insolvenza. Issa, fid-dawl tal-ħafna bidliet li tkun hemm fi stati membri differenti, aħna wkoll irridu nirriflettu dawn l-istess bidliet. Daw bidliet ma jsirux permezz ta' atti delegati, jsiru permezz ta' proċedura normali, il-proċedura leġislattiva ordinarja. U Fl-2016 diġa kienem eh, ċertu każijiet partikolari, kienem bidla fil-leġislazzjoni pollakka u eh, għal daqstant kienem bżon ċertu bidli ukoll fil-regolament. Issa il-Kommissjoni waslit talba minn dawn il-pajjiżi li ħansemmi il-Kroazja, il-Bulgarija, il-Portugal, il-Latvija u l-Belġika. Dawn il-pajjiżi kitbu lill kummissjoni u talbuha illi ikun hemm bidla fir-regolament biex eh, ikunu riflessi il-bidliet illi seħħew tal-aħħar f'dawn l-istati membri li għadni kif semmejt. U ma talbu li jkun hemm bidliet fid-dispożizzjonijiet ta' dan ir-regolament kif ukoll fl-annessi tar-regolament. Nittama illi il-Kummissjoni evalwat dina it-talba u nittamaw illi l-Komissjoni tista' taqsam ma' nażiet informazzjoni u taġġornana ftit dwar fiex waslu. E, Nishtiqom nżommu f'moħħkom illi aħna naħdmu b'mod parallel mal-Kummissjoni, mhux li l-Parlament joqgħod jistenna l-Kummissjoni jew viċa versa, imma sempliċiment nippruvaw naħdmu jitfid biex dawn il-bidli tekniċi ikunu e, isaħħom mill-iżjed fis possibbli. Ittamaw illi L-istati membri wkoll għamlu l-evalwazzjoni min-naħa tagħhom fuq dawn il fuq dawn fuq dawn l-istrument. Nittama li din l proċedura nkunu nistgħu inlestuha mill-li zjed fis possib u għalhekk, Signor President, nixtieq nitolbok biex jista' tgħaddi l-kelma l-Kummissjoni ħalli tkun tista' taġġorna. Grazzi. Thank you very much, Mr. Zjevska. I would... Grazzi ħafna lill onorevoli Zjevska. Ħna għaddi l-kelma issa lill deputati għal min jixtieq jikkummenta għaw min jixtieq jikkummenta ma jidhirx li għal każ mela f'dak il-każ nixtieq illi tintervjeni il-Kummissjoni jew inkella Presidenza tal-Kunsill jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, l-odwa tajba lil kulħadd. Jiena nixtieq nappoġġa l-abbozz tal-rapport tal-rapporter nixtieq nikkonferma wkoll li aħna naqblu mal-emendi li eh, tieħdu mill-Kunsill. Biex nagħti daqsxejn spjegazzjoni qasira wkoll simili għal dak li qal ir-rapporter, l-emendi tekniċi li qed ikunu proposti fan wieħed tar-regolament jinkludu bidliet eh, anzi tipi ġodda ta' eh, proċedimenti ta' insolvenza proċedimenti li ġew introdotti dal-aħħar f'leġislazzjonijiet nazzjonali differenti. Matul id-diskussjoni fil-Kunsill kien hemm stati membri li jagħmlu aġġornamenti fil-liġijiet nazzjonali tagħhom. U għalhekk il-Kummissjoni evalwat il-konformità tal-liġijiet il-ġodda illi ġew notifikati mill-istati membri. Wara din l-evalwazzjoni wasalna l-konklużjoni illi il-leġislazzjonijiet qed jilħu r-rekwiżiti tal-regolament dwar il proċedumenti ta' insolvenza u għal daqstant aħna qabilna mat-test tal-Kunsill u nixtiequ nisħu illi dawn huma emendi ta' natura teknika l-evalwazzjoni kienet waħda teknika u iva ir-rekwiżiti intlaħu kollha grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zewska kieġbok. Iva, grazzi l-Komissjoni. Mela, fid-dawl ta' din l-spiegazzjoni għadna kif smajna nixtieq niproponi eh, dan li ġej. Nixtieq niproponi illi jekk se jitres u emendi, l-iskadenza għandha tkun l-ewwel ta' April. Jekk ma jkunx hemm emendi, jew inkella l-emendi jkunu eh, ħfief, mela f'dak il-każ Fil-laqa li mis ta' dan il-komitat inkunu nistaw nifutaw fuq dan ir-rapport ta' kollox grazzi. Okay, thank you very much, Mr. Tsiewska. Grazie ħafna l-Sur Tsiewska. Ivan, fakkarkom li l-iskadenza għall-emendi hija il-11 ta' April 2017 sa' nofsinar. U bat nindeċidu meta ser ikun hemm il-votazzjoni. Tajjeb naddu għal punt numru 5 l-istampar tredimensjonali sfida fil-oqsma tal-drittijiet ta' proprjetà intellettwali u ir-responsabilità ċivili. Ir-rapporterja s-Sinjura Ġwel Bergeron u nixtieq ngħaddi minnu fih il-kelma lila. Jekk jogħġbok. Grazzi. Grazzi, Signor President, kollegi. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom tal-kontributi kollha illi għamiltu għal dan ir-rapport. 349 il-emenda u dan juri illi intom għandkom interess dan is-suġġett. Nirringrazzjakom tal-emendi. Eh, xtaqt tissuġġerixxi illi nindirizzaw għatt ta' emendi li tresqu. Hemm affarijiet li forsi ma ġewx tradotti da' stant sew, affarijiet li ma, ma stajtx nifhem 100%. E, premessa A tresqu numru ta' emendi dwara ix xadow rapporters kollha fil-fatt resqu emenda dwar din il-premessa. U jiena tkellimt fuq aspett li forsi kien da xejn sekondarju ma, ma naħsibx li qbiltu miegħi. L-industrija tal-istampar tridimensjonali se tkompli tiżviluppaw. Jiena xtaqt li dan ipoġġuh f'kuntest, tkellimt ma' numru ta' professjonisti minn dan is-settur u xtaqt eh, nesprimi jiena huwa li il-proċess ħajkun twil u kumpless. Aċċettajt l-emendi ta'kom biex nħassar l-emendi Mr. De Grandes Pasqual, Georgia u Sur Karima. U kremmu hemm ukoll emendi mis-Sur Buda e, emendi ta' valur kbir ukoll, koll. sur Buda dejjem ikun preċiż ħafna fl-emendi tiegħu. Fuq premessa ċe, iġviri l-istennijiet tal-professjonisti f'dan il-qasam, naħseb li għawek nistaw noħorġu b'emenda ta' kompromess. Għalix, Emenda 25 sa 29 għandhom kollha l-istess għan, jiġifieri li enfasizzaw illi hemm dejjem iżjed setturi illi huma mħasbin jew inkella huma affettwati mill mill mir-reperkussjonijiet tal-istampar tridimensjonali. Qed nitkellem fuq is-settur mediku, tal-aeronautika, aerospazjali, settur tal-arkitettura, l-arkeoloġija. -ar Jina naqbel mas-sur De Grandes Pasqual, inti da 31, tajt illi n-nuqqas ta' regolamentazzjoni il-limita il-użu tal-istampar tridimensjonali f'ċertu setturi importanti bħal per eżempju s-settur aerospazjali u s-settur mediku jew dentali. Inti tajt li l-użu tal-istampar anzi dawn is-setturi għandhom potenzjal kbir ta' użu tridimensjonali u għandhom jiġi konsidrati wkoll il-probabilitajiet, ehm, il-possibilitajiet ukoll ta' riċerka. Issa, kien hemm ukoll premessa de, jiġifieri eh, li tagħmel referenza għal postijiet ta' xogħol ġodda li jkunu iżjed effiċjenti, iżjed sostenibbli u eh, brabta ma dan hemm emenda 40, 39, 38, emendi missu Lebreton, Mastalka, Gjorga, u Sinjura Bwitani fost oħrajn. Naħseb importanti li ngħidu illi bil-maqlub ta' tħassib tal-pubbliku il-kontenut ta' dak li jkun stampat mhuwiex dejjem neċessarjament illegali, mhux qed jiġu stampati biss affarijiet folot, is-Sur Kristogonos, Lebreton, Breton, is-Sinjura Gutani u oħrajn kollha res u emendi illi naħseb ikomplu jxeddu dawl fuq dan il-punt. Imma, irridu noqdu ftit attenti sur eh, Anderson hemm emenda tiegħek li ma tantx fimt. Ma nafx forsi ma kienx tradotta tajjeb jew jew forsi jiena moħħi ma tantx itini. Qed nirreferi għall-emenda 61 fejn inti tajt illi l-produzzjoni ta' eh, oġġetti permezz ta' stampar tridimensjonali hija produzzjoni illeċita. Emenda 61. Mm. Ma naf nissospetta li problema hija bit-traduzzjoni, forsi eh, iżjed tard tista' tiċċarali daqsxejn xi trid tajt eżattament. Eh, eh, id-definizzjoni ta' il-legali mhijiex l-istess bħal xi ħaġa li tmur kontra l-morali. Issa, emenda 100 sa 106 fuq ir-responsabilità ċivika Imma simili, huma eh, dawn l-emendi eh, jgħidu illi responsabilità ġenerali ħat applika għal dan it-tip ta' stampa imma jekk ikun hemm xi komplikazzjonijiet fil-futur tista' titħaddem sistema speċjali. Bħalissa m'għandniex informazzjoni dwar x'tip ta' problemi jista' jkun hemm brabta ma' responsabilità ċivili. Naf li kollha kemm intom daqsxejn imħasbin dwar dan il-punt u rridu nsibu mod kif nindirizzaw dan it-ħassib. Nappoġġa l-emenda 97 kif ukoll l-emenda ta' Sinjura Hawtala fuq l-irwol li għandu l-istampar tridimensjonali biex innaqsu l-użu ta' risorsi u risorsi enerġetiċi, speċjalment fejn jidħol il-bini. L-istampar tridimensjonali ħajajn biex innaqsu l-impatt ambjentali u sarjajn biex niġġieldu wkoll kontra tibdil fil-klima. Naħseb dan huwa punt li ta' min wieħed jisħaq fuqu. Is-sur para Mela fl-emenda tijak 11 inti titkellem dwar il-kwalità ta' dan l-istampar u l-perikli li dan l-istampar jista' jġib miegħu għal-konsumaturi. Iva, veru, dik hija waħda mill-akbar problemi li hemm brabta ma l-istampar tridimensjonali. Paragrafu 3 emenda 113 illi naqbel magħha u anke emenda 111 jiena naqbel. Issa, dwar il-dritti tal-awtur u il-possibiltajiet legali, tekniċi li kunem kontroll, intom taqblu illi tinħoloq taxxa fuq l-istampar tridimensjonali biex tikkumpensa għal dawk kollha illi għandhom id-drittijiet tal-awtur jew ta' proprjetà intellettwali. Emenda 115, 116, 118, 119, ta' Sunjor Buda, Iva, jina qed nifhem il-pożizzjoni li qed esprimu intom f'dawn l-emendi, dan huwa punt pittost kontroversjali. Ħa nispjegalkom daqsxejn xini għal l-pożizzjoni tiegħi. Teżisti taxxa eh, fuq il-fotokopjar illi kulħadd iħallas jidher li hija ta' 0.01 eh, ta' euro hija taxxa ħafifa imma dak li nġabal minn din it-taxxa imur għand dawk li għandhom id-drittijiet tal-awtur. U jina fil-fatt minnaw ħadd ispirazzjoni għal dak li nsemmi fir-rapport. Dan huma hija taxxa ħafifa ħafna imma jista' jkollha impatt. Issa hekk naf li kull meta insemmu eh, l-idea ta' taxxa ġdida kulħadd eh, jibda eh, gerger u kulħadd jolli rasu, imma jiena ħares lejn statistika l-ammont ta' flus li jinġabar minn taxxa ta' dan it-tip, taxxa fuq il-kopji jew l-fotokopjar, l-ammont huwa pjuttost kbir u dak il-flus imorru kollha għand dawk li għandhom id-drittijiet tal-awtur. Jiġifieri naf li forsi l-idea ta' taxxa ġdida ma tantx taġobkom imma nitlobkom tikkonsidrawha. Naturalment jekk ħadd imbagħad ma jaqbel magħha jiena nwaqqa dik il-proposta. E, fuq l iphone 5S li jiswa 800 euro, teżisti taxxa u b'dak il-mobile inti rnexxilek tieħu ritratti kemm trid u tistanka tistampa bih. Jiġifieri, qed nitkellmu fuq eh, taxxi żgħar imma li għandhom effett pożittiv vizavi drittijiet tal-awturi. Sinjura Gebhardt qalet li hemm bżonn illi nqajmu kuxjenza fost il-pubbliku biex nipproteġu drittijiet tal-awtur u naqbel mija kiva. Anka fil-kas tal-istampar tridimensjonali importanti ħafna illi dan iżir. Speċjalment fejn jitħlu eh, l-opri l-bċeċ tal-arti. Rridu nifmu eżattament fuq ixet nitkellmu il- Naqbel miegħek Sinjura Gebhardt. Imbagħad hemm ukoll problemi li għandhom x'jaqsmu ma' ksur ta' drittijiet intellettwali, eċċetera. Għalissa ħani għafawek u ħerqana nisma' l-kummenti tagħkom, grazzi. Grazzi ħafna l-odwa tajba nsemmilkom. Is-Sur ta' Grandes Pasqual. Iva, grazzi ħafna, President. Eżis kollegi, jiena Diġa kont esprimejt ruħi fuq dan il-rapport meta kellna l-ewwel skambju ta' opinjonijiet eh, f'dan il-kumitat. Issa bi pjaċir kbir qed nara illi fl-emendi hemm eh, ħafna mendi illi illi jixxiebħu li jitkellmu eh, fuq l-istess punti. Naħseb illi laqas ħajkun hemm xi konfront kbir ma' rapporter. Rapporter ma biċċa xogħol tajba jiena nirringrazzja. U hawnhekk qed nitkellem brabta kemm mal emendi li fassalt jiena kif ukoll emendi oħrajn minn persuni oħrajn. Naħseb li huma emendi li nistgħu b'mod ġenerali naqblu fuqhom. Madankollu, fil-fema tagħna, ir-rapporter edha valuta l-opportunitajiet kbar li ġib magħha din it-teknoloġija għall iżvilupp teknoloġiku, eh, ekonomiku u empreżarjali. Jiena naħseb li eh, f'dan ir-rigward irridu eh, inħarsu daqsxejn iżet il-qudiem, irridu naħsbu bil-qudiem. Kultant meta nilleġislaw tard twiss imbagħad il-realtà taħsadna. Jiena nkarigat ukoll minn dak li għandu xi qasam trasport bħalissa qed niddiskutu pereżempju il-karozzi li jisuqu waħedhom. Imma qabel ma nkunu nistgħu nikkonkludu eżattament x'responsabiltajiet ħajġib miegħu dan l-istrument il-ġdid, fl-ewwel testijiet li qed isiru b'dawn il-karozzi diġà rajna li mietet persuna. Ġifieri hemm responsabiltajiet imma kulħadd qed jilabbihom u mbagħad kulħadd jinħasad. U għalhekk qed ngħid li r-realtà kultant timxi pass iżjed maġġel minna. Issa, f'dan il-każ, il-vantaġġi tal-istampar tridimensjonali huma kbar għal kumpaniji. L-istampar tridimensjonali permett il-kumpaniji naqsu l-ispejjeż ġenerali tagħhom meta jkunu qegħdin ifasslu u jidejaw eh, prodotti ġodda. Apparti minn hekk, il-leġislazzjoni trid eh, tikkonsidra wkoll illi din it-teknoloġija ħad evolvi ħad tkun iżjed aċċessibbli għal pubbliku. Eh, jistajt il-każ li l-lum isir test ta' xi ħaġa stampata b'mod tridimensjonali u jumejn oħra ikun prodotti li diġajt qed nużaw. Kien hemm ħafna deputati, il-maġġoranza fil-fatt illi eh, jaqblu mal-elementi li ressaqtina. Is-Sinjura Eh, rapporter fil-fatt semmiet l-emendi individwali u diġa spiegat fuq ix in-huma dawn l-emendi, mhux ħaqgħod nispjega jiena. Imma xtaqt ngħid illi qed nieħu gost illi f'ħafna emendi il-perspettivi tagħna jaqblu ma' xulxin. Hija tajba ħafna illi eh, għaw eh, persuni differenti minn gruppi politiċi differenti li qegħdin jaqblu permezz ta' dawn l-emendi. L-aħħar ħaġa fuq it-taxxa dwar fuq l-istampar tridimensjonali F'dan il-każ jiena ma naqbilx għaliex naħseb illi jista' jkun hemm tista' sir ħafna ħsara lil dawk li għandhom id-drittijiet intellettwali. Ehm, ma nafx, jiena eh, forsi li jkun hemm taxxa nista' nasal li naqbel, imma li jkun hemm miżata mhux daqstant. Naħseb li f'dak il-każ irridu għadu attenti wkoll għall kompetenzi nazzjonali. Irridu nqogħdu attenti illi ma nindaħlux ftik li hija s-sussidjarjetà eh, il-drittijiet individwali ta' kull stat membru. Aħna ressaqna ħafna emendi 200 u anzi 24 e, emenda e, ma nafx jina naħseb li memx punti li ħadd ma ħajqotu għem rasu wisq fuqhom, naħseb li nistgħu nasal kompromess qed gost illi il-rapporter laqat l-emendi tagħna hija lesta li tikkonsidrom u f'dawk il-każijiet fejn hemm lok għal emenda ta' kompromess hija lesta illi din titlaħaq ukoll. U għal daqstant dak kollox ma fadalli xejn ħlief illi nfaħħal ir-rapporter tax-xogħol tagħha tal-attitudni tagħha u nittama illi permezz ta' din l-attitudni inkunu nistaw nilħu ftejn. Grazzi ħafna, Sur President. Thank you very much, Mrs. Gebhardt. Yeah. Grazzi, Sinjura Gebhardt. Grazzi ħafna, Sur President. Jina, għet nitkellem fisem Sinjura Delvo, Shadow Rapporteur mill-grupp tal-SND. Sfortunatament, illum ma tistax eh, tidħol Eh, ma tistax kun il-parlament, dispjaċija, ħan nitkellem bil-Franċiż għaliex ħan naqra il-tekst illi preparat. Wara li rajna il-tekst mod tentattiv nistgħu naqblu ma l-idea tas sinjura Bergeron u nirringrazzjawa tal-inizjattiva imma xorta wahda għandna xi emendi fuq punti differenti fil-premessi ehm, toss li ma tkunx ma tkunx idea tajba li kikun irreferu għal tekst li għadu qed jiġi diskuss. Artiklu 10 u 24 fil qed nitkellmu fuq id-dispożizzjoni tal-kontenut diġitali. Naħseb dan it-tekst dal-waqt e, jitranġa u importanti naraw kif id-dispożizzjoni ta' jiġu applikati. Sinjura Bergeron, din semmejta inti, naħseb importanti li niddiskutu dan kollu, ngħidu b'mod ċar dak li nixtiequ, speċjalment meta it-tekst Eh, ma jkunx għadu lest. Fuq l iżvilupp tal-istampar 3D fin-naħa industrijali, naħseb irrid ikollna instrumenti kollettivi sabiex eh, nisikun jistaw jistgħu jappellaw meta huma jiġu affettwati. Taqbel ukoll mal-pożizzjoni tar-rapporter fejn qed ngħidu li jrid ikun hemm identifikazzjoni għall-utenti sabiex ikun hemm taċċabilità. Tajt ukoll illi t-teknoloġija twassal għal ħafna vantaġġi għall unjoni Ewropea għaliex il-tekst ikun personalizzat u anki nirrispondu għad domanda tal-konsumaturi Ewropej b'mod dirett. U importanti nimxu ma' din l-opportunità u rritu ikollna għafas legali li huwa konsistenti li wasal għat tranzizjoni ta' armonija Is-Sinjura Delvo ovvjament hija lesta għal kompromessi u għad dibattitu. Nixtieq anke nitkellem fismi issa <clears throat> biex ma jkollix għalfejn noqgħod nerġa' nistenna biex nitkellem. Emenda 23 huwa wieħed importanti. Hemm ħafna punti pożittivi li rridu naħsbu fuqhom, imma ma ninsewx ukoll Xi tfisser din għal-reproduzzjoni u għal-drittijiet tal-awtur? Naħseb irridu naħsbu ftit kif ħa nħarsu lejn din il-kwistjoni. Ma naħsibx li miżata tkun biżejjed. Hawnhekk għandna l-kwistjoni anki ta' falsifikar. Irridu nkunu ċerti li maħniex qegħdin niksru il-drittijiet tal-awturi u tal-min qed joħloq dan ix-xogħol. Grazzi ħafna President. Grazzi Sur Anderson. Grazzi President. Nibda billi nirringrazzja l rapporter tax-xogħol tagħha. Xtaqt ngħid xi ħaġa malajr malajr għandi 23 l-emenda minn is-sen semmihom kollha imma xtaqt nati taqsira malajr malajr illi waħda mill-ewwel emendi hija li regolament ta' 3D printing għandu jagħmlu aktar faċli li nżviluppaw teknoloġija sabiex is-soċjetà tkun tista' tuża eh, b'mod sħiħ eh, din it-teknoloġija tant interessanti. U allura ma rridx ikun regolament ħażin illi tfixkel din it-teknoloġija. Nixtieq nibda b'emenda 61 fuq premessa 8 illi semmiet ir-rapporter. Jiena ġejt informat mis segretarjat illi kien hemm traduzzjoni ħażina għal Franċiż. Jekk fimt tajjeb, u skużawni ta' kif tal-pronunċa tiegħi. I think the word ah is missing naħseb il-kelma on hija nieqsa. Hija ħafna ħjar, miktuba ħafna ħjar bl-Ingliż. U iktar faċli tifhimha. U aħna hawnhekk qed nitkellmu anke fuq l-inbidlu premessa akka illi ma tantx tinstema tajjeb bl-Ingliż imbagħad. Jiena naħseb nistgħu nsibu ftehim fuq premessa akka. Paragrafu 4, emmenda 116 minna ħatijaj. Fuq li neħu it-taxxa fuq l-istampar 3D. Din hija waħda mill-ledajat il nibża li tista' tfixkel l-iżvilupp ta' din it-teknoloġija. U mhux qed nara din l-analoġija bejn dan it-tekst bejn il-taxxa li għandna hawnhekk u t-taxxa tal-fotokopi u tip ta' taxxa li għanna fuq il-mobile phones eh, fejn jista' wieħed ikkopja file fuqu. Meta inti tixtri file eh, fuq eh, minn fuq printer 3D, ir-raġuni għalfejn tixtri dan il-file huwa hija li inti trid tużah, jiġifieri ma naħsibx li għandu jkun taxxa tal-fotokopji, għaliex mhux parallel tajjeb u qasija taxxa lanqas. Paragrafu 5, emenda 125, nixtiequ nħassru paragrafu 5 minħabba li għandna tħassib illi hemm eh, ammonti eċċessivi ta' sorveljanza. Skont paragrafu 5. Apparti minn hekk, bħala grupp tal ħodar Eh, nasbu li fil-direttivi tal-e-commerce naħseb illi il-punti huma tajbin imma jridu jirriflettu, naħseb għandna xi punti anke li qed jirriflettu dawn il-kwistjonijiet. Għandi l-emenda 141 paragrafu ġdid per qed iħarsu l-applikabilità u l-aċċessibilità tal-regoli tar-responsabilità għal fornitur intermedjarji service infrastructure. If Jekk naħna nistgħu naqblu ma' dan, naħseb illi hekk ikun aċċettabbli t-tekst. Grazzi. Grazzi, is-Sinjura Butone. Mikrofonu. Je remercie Mme Bergeron. Nirringrazzjak, nixtieq nirringrazzja l sinjura Bergeron tal-rapport tagħha u l-esplikazzjonijiet. Għana daħalna numru, jena daħal numru ta' mendi u nista wkoll nifhem l-idejat illi regoli ehm, irridu jimxu mat teknoloġija u ma jridux fixklu t teknoloġija. It-taxxa fuq il-fotokopjar privat hija kwistjoni importanti speċjalment għal min qed joħloq ix-xogħol. Sissa, it-teknoloġija għadha ma iċ daqshekk problemi għal drittijiet tal-awtur, Iżda, li jista' jkun meqjus bħala eh, biċċa xogħol allura qed tiġi protetta bħala xogħol il-falsifikar ukoll ma jridx ma jridux ninsewwa għaliex hemm ħafna opportunitajiet eh, li qed jinfetħu minħabba dan l-istampar 3D. Grazzi ħafna. Kummissjoni tixtieq titkellem? Iva nirringrazzjak, Sur President, l-odwa tajba lil kulħadd. Nixtiequ eh, naċċettaw din dan ir-rapport abbozzat fejn qed iħarsu dawn il-kwistjonijiet. Nixtieq nillimita ruħi għal kwistjoni marbuta mar responsabilità ċivili fuq l-informazzjoni. Mela, fid disa ta' Marzu ta' dan ix-xahar jiġifieri Is-servizzi tal-Kommissjoni Ewropea għamlu talba għal esperti biex noħolqu grupp ta' esperti fuq responsabilta marbuta mal eh, dawn it-teknoloġiji diġitali emerġenti. Dan il-grupp ta' esperti ħajkollu żewġ naħat. L-ewwel ħaġa ħarsu kwistjonijiet tal-direttiva ta' responsabilità tal-prodott. Umbagħad eh, grupp ieħor ħarsen kwistjonijiet ta' responsabilità minnaħa aktar wiesa. Jiġifieri aħna verament ħerqanin sabiex naħdmu fuq dawn il-kwistjonijiet tant importanti tar responsabilità għaliex importanti li jkun hemm ċertezza legali sħiħa li hija prekondizzjoni għall-innovazzjoni u l-iżvilupp ta' dawn it-teknoloġiji biex ekk ikun tkabbi sħiħu anki eh, benefiċċji għal ċittadini. Id-data ta' skadenza għal dan il-grupp ta' esperti hija 30 ta' April. Grazzi. Is-Sinjura Bergeron, tixtieq titkellem? Kull ma xtaqt ngħid huwa li Nixtieq nirringrazzja li kulħadd naħseb is-Sur De Grandes Pasqual eh, tagħna idea tajba. Il-leġislatur irrid jipprova eh, ikun pass il qudiem mit-teknoloġija. Issa biex nagħmlu dan eh, biex nipproteġġu l-ċittadini u l-konsumatur u l-ambjent, irridu nagħmlu minn ma fixklu t-teknoloġija jiena realizzajt li din it-teknoloġija hija xaġa li tkun kbira ħafna għal-futur u waħda mill-punti ewlenin tkun li nħarsu kollejn il-kwistjonijiet marbutin mad drittijiet tal-awtur. Jiena verament marbuta illi niproteġu l-awturi. Inkella ma jkunx hemm eh, ċivilizzazzjoni minn ġifir jekk ħanajdu li l-istampar ta' 3D eh, ħatkun opportunità għal min jiffalsifika, Iva, din ħatkun ta' tentazzjoni kbira. U edha taffettwa li li wkoll. Ejja ngħidu li għandek eh, xi ġojellerija. Dak li huwa ta' valur mhuwiex biss id-deb u parti tal-ġojellerija, imma anki illa min ħoloqa din il-ġojellerija jekk imbagħad tikkopjam din il-firma tal-awtur ħad intilef, l-unika ħaġa ħad tkun importanti tkun il-materja prima, għaliex il oġġett jista' jiġi ehm, jista' jerġa' jsir għal ammont infinit. U allura li jkun hemm irdu nproteġu anki l-ċivilizzazzjoni. Grazzi. Grazzi xtaqt. Intenni li l-adozzjoni tal-Kumitat tagħna hija skedata għall-24 ta' April. Tajjeb, mela. Issa ngħaddu għal punt numru 6, ir-rapport fuq il-Komitat għal kontratti tal-provisti eh, tal-kontenut digitali. Signora Gebhardt. Grazzi ħafna, President. Naħseb li negozjati ta' trialogu marru tajjeb ħafna kellna riżultati pożittivi, nixtieq nirringrazzja l-Presidenza Bulgara għaliex għamlu sforzi kbar, ħadmu biex eh, anki jikkonvinċu l gvernijiet fl-istati membri sabiex nilħu kompromess tajjeb. Għamilna aktar progress fl-ħar laqa, b'mod partikolari fl-aġġornament u għal periodu ta' żmien illi tħlu fis-seħħ. Kellna xi konflitt, imma naħseb sibna soluzzjoni tajba ħafna. Fejn qed nagħmlu distinzjoni bejn l-aġġornamenti tas-sigurtà illi huma eh, partikolarment importanti f'dan il-qasam u aġġornamenti oħrajn illi jista' jkunu konu importanti wkoll iżda mhumiex marbuta mal-konformità jew mal-sigurtà tan-nies. Imbagħad xi ħaġa oħra li rnexxinna niksbu. Kif il-liġi tal-protezzjoni tad-data hija marbuta mm. ma' regolament tal-qafas tad-data. Il-Kummissar ma diċ issemmi dan ir-regolament tal-protezzjoni tad-data. Imma issa ġi msemmi fit-tekst u kwalunkwe ksur tal-regolament tal-protezzjoni tad-data se tkun ikkonsidrata wkoll għal dawn il-kriterji ta' konformità. Din kienet kwistjoni importanti. Kien hemm għad żewġ punti eh, li għadhom miftuħa. L-ewwel ħaġa għandna l-kontenut Eh, embedded content u ehm, kif qalet anki l-kummissjoni. Forsi din għandan zommu mar-regolament tal-prodotti għanna nejdu l le għax dan huwa kontenut digitali u ma jistax ikollna regoli differenti għal app li tkun installata minn qabel u anke l-aġġornament ta' ta' dik l-app ma jistax ikollok regoli legali li qed differenti li qegħdin japplikaw għaliex tim mhux tajjeb għall konsumatur u lanqas għal min qed manifattura u distributuri. Diffiċli ħafna illi tiddeċiedi li ma taqa' u allura il-kontenut diġitali eh, mhux il-mobile phone, eh, eh, qed nitkellmu fuq l-apps li ġustanat minn qabel għandhom jiġu meqisu bħal kontenut digitali. Għatem ħafna xogħol minnaħat tal-Konsill l pożizzjoni tagħhom. Sissa ma maħniex ċerti jekk hux il-Komissjoni hux qegħdin ma naħat jider jidher li għadhom dubjużi. U hemm xi ħaġa oħra li ma naqbilniex fuqha il-greta armonizzazzjoni. Il Il-Parlament temmen li din ta' tagħmilx sex sens għaliex mhux qed nitkellmu fuq il-frontiera ta' stat membru wieħed. Hija kwistjoni li hija mitkellmu biss fl-Olanda u fil-Renju Unit. Allura importanti li jkun hemm armonizzazzjoni sħiħa. Iżda il-Kunsill qed jgħid li jrid ikun hemm armonizzazzjoni minima. Dawn huma punti li għadna rridu naħdmu fuqhom. Madana kollu? Nista' ngħid li l-kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kunsill kienet eh, kienet tajba u riżultat ta' dan naħseb illi jekk għandna impressjoni tajba u għandna nilħu ftehim anki waqt il-perjodu tal-Presidenza Bulgara. Minix senwetkom illi dan ek se jisir fil-fatt imma naħseb illi rnexxilna insolvu ħafna problemi u anki differenzi bejnietna, ċertu deċiżjoni tridu jittieħdu. U naħseb hemm irrida miż naħat sabiex ikollna ftehim malajr. U huwa meħtieġ għaliex din dan huwa qasam li qed jiżviluppa malajr ħafna u għalhekk l-affarijiet iridu jkunu jiridu eh, jitlestu. Issa fuq dan l-embedded content. il-prodotti mhumiex meqjusin bħala kontenut embedded, dawn ħajaffettwaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. Allura importanti li dawn jiġu jiġu ikkonsidrati taħt il-kontenut digitali. Għaliex ma nistax nifhem l-affarijiet kollha li nixtru bħalissa. Jiena xtrajt tam bil-dryer per eżempju, meta installajta indonajt illi tista' tista' taħdem anki bl-internet. Eh, jiena ma ma ma għamilx din il-konnessjoni, ma konċna kif tista' tgħinni din dan, il-fatt. Allura ma nistawx ninsew eh, dawn l-affarijiet kollha għaliex huma sma importanti ħafna għal kulħadd u rrid ikun hemm ċertezza legali. Din hija sitwazzjoni nittama li jekk sajtkom stampa ċara u jiena ħanibqa' nżomkom aġġornati kemm jista' jkun. Grazzi ħafna. Nirringrazzjak ta' dawn l-aħbarijiet eh, Sbieħ, hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem? Mela, mhux il-każ forsi l-Kummissjoni tixtieq titkellem? Nirringrazzjak, Sur President. ikolli najt li pala impressjoni minna tal-kommissjoni hija waħda hija waħda bħal ta' Senjura Gebhardt qed isir progress tajjeb. U importanti li jkollna ftehim politiku taħt il-Presidenza Bulgara. Importanti li nkomplu naħdmu sabiex nilħu dan din il-mira. Dwar dan il-kontenut digitali embedded din hija ħaġa importanti Ehm, konet nitkellmu anke l-istampar 3D u fil ġajjini eh, ħajkun hemm ħafna iktar prodotti li huma eh, smart u digitalizzati u allura rrid ikollna regoli ċari għalihom. Minnaħa tal-Kunsill hemm l-istess ideat, l-istess punti sensittivi u issa huma qegħdin jaħdmu fuq non-paper li ġiet mitluba mill-Kummissjoni sabiex naraw x'ikunu ir-regoli tajbin li jiġu applikati f'dan il-kontenut digitali embedded u importanti li nsibu regoli tajbin u naraw flima instrument jistaw jiġu eh, inklużi. L-importanti huwa li konna regoli illi jaħdmu għal-konsumaturi. Grazzi. Tajjeb ħafna jima jidirx li għawna aktar talbi tal-kelma, nistawna l dan il-punt, nkomplu eh, punt numru 7 il-rapport fuq il-progress ta' negozjati dwar il-regolament SATCAB. Il-president tal-tim tan negozjati kien jinixtieq informakom t tini trialogu tal-regolament SATCAB sar fi Strasburgu fit-13 ta' Marzu Eh, mal-ambasġatur Koleva li kien qed jirrappreżenta l-Kunsill u l-Kummissarju Gabriel li qed jitkellem fisem il-Kummissjoni. Sar il-progress fuq numru ta' kwistjonijiet li ġew preparati fuq livell tekniku qabel eh, it-trialogu imma ma kienx hemm progress sostantiv fuq l-erba kwistjonijiet li ġew identifikati fl-ewwel trialogu bħala l-aktar para eh, kwistjonijiet ewlenin politiċi Ħafna mit-trialogu għallura kien eh, kien eh, tkun qed nitkellmu fuq il-pożizzjonijiet tal-istituzzjonijiet, fejn nitkellmu fuq l-ambitu, it transizjoni minn ġdid, il-tħul eh, dirett u d-data tal-applikazzjoni. Issa il xogħol ħajt kompla fuq livell tekniku u it-tielet trialogu se jsir fi 17 ta' April ġewwa Strasburgu dak eh, kull ma xtaqt ngħidilkom in-naħa tiegħi. Ma nafxaw xie xi kummenti ma nidirx li każ. Tajjeb nistgħu nagħlqu dan il-punt ukoll, nkomplu punt numru 8. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-konsiderazzjoni ta' deċiżjoni implementativa abbozzata mill-Kummissjoni fuq l-autorizzazzjoni tal-marketing tal fuq regolament 726 tal-2004. Għanna li rapporter Jens Rode u huwa talabni sabiex ninformakom il u mhux joġezzjona joġġezzjona mal-adozzjoni ta' dan l-att implementattiv. Hemm xi oġġezzjonijiet min-naħa tal-membri? Ma jidhirx li huwa l-każ. Għalhekk nistgħu nagħlqu dan il-punt. Ngħaddu għal punt numru 9 hawnhekk qed nitkellmu fuq il-konsiderazzjoni ta' deċizjoni implementata, bozzata, fin qed minn daw l-awtorizzazzjoni tal-marketing li qed ta' me deċizjoni ċe tal-2014. 5-3-1-8 finali Is-sur Jens Rode u rapporter għal Darboħra u talabni wkoll sabiex ninformakom illi u m'għandux aġezzjonijiet m'għandux aġezzjonijiet biex, jadotta dan l-att ta' implementazzjoni. M'hawnx kommenti mill-membri, mela nistgħu naqlu punt disa, nistgħu ngħaddu għal punt 10 fejn qegħdin konsidraw ir-regolament ta' implementazzjoni tal-Kommissjoni fejn qed nimplementaw ir-regolament 1352 tal-2013 għal darboħra għanna rapporter Jens Rode u għal darboħra ma mandux oġezzjoni għal adozzjoni ta' dan l-att implementazzjoni. Mawx oġezzjonijiet mill-membri, Tajjeb wis. Naddu għal punt numru 11. That's consideration of Dini għal konsiderazzjoni tal-regolament delegat tal-Komissjoni li jett supplementa regolament eh, l-2017 ta' zbarra wieħed 1001 tal- trademark Ewropew illi eh, qed jirrevoka regolament delegat tal-2017 żbarra eh, wieħed erba' zero, il-rapporter huwa Rode għandi ninformawkom eh, da parti suwa li u m'għandux oġġezzjonijiet fil-gwatta dan dat delegat Nar il-ġimma 23 ta' marzu jina rċevejt l-itra mill-Kummissarju Dingo Staffej talbet għal eh, ebda oġġezzjoni bikrija eh, ta' dan il-lat kienem għat li ċirkulat il-biraħ bitra abbozzata l-President ta' CCE skont il-proċedura fir-regola 105 paragrafu 6 ta' regoli tal-proċedura. Jekk m'hemmx iżjed tradizzjonijiet nistgħu eh, neħdu dan il-punt li malu, il segretarja jieħu s-sib il-formalitajiet fi rigward tal ta' dan il-li jider dim il-plenarja u biex jibat itra l-Sinjura Vikstrom. Jina minni xet nara oġezzjonijiet u bekk naddu eh, niproċedu dan il-mod u bekk nistaw nalqu dan il-punt. Issa, il-punt 12, il-sussidjarieta, ija bis biex eh, nħidu nota tijaw u għawnek. U issa rridu niqfu ftit għax eh, aħna konna fiċenti wis u kena suppost um, inkomplu fil-11 u bekk sfortunatament se konna niqfu għal-kafe memx tamel. Rakum sija minn issa. Uh, eh, Silvanas? Jek tixti jek tixti u nistaw diskutu il-punt numru 22. Issa, l-evalvazzjoni tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea l-2016 Jina tinħarsu li l-membri tixti u tamlu għek, senjuri. Iva? Iva, risposta hija Iva. Tajjeb. Mela, f'dan il-kas, se nieħdu il-punt numru 22 konsiderazzjoni tal-emendi frigot ta' monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tan-Europea tal-2016 il-kelma lill-rapporter is-Sur O'Gonos. Iva. Grazzi, President. Nishtiq nesprimi l-gratitudni tiegħi lejn il-membri għal-emendi illi tresqu. U nixtieq nisħaq illi fil-biċċa kbira nilqawhom u naċċettawhom. Dawk l-emendi fil-fatt itejbu it-test u jtejbu ħafna dan it-test li jiena ħejjejt. U jiena lest naċċetta l-biċċa kbira ta' dawn l-emendi. F'kwalunkwe każ il-punti ewlenin fil-rapporti tiegħi għal snin ta' qabel jinstabu anki uh, joddu anki għal sena l-2016. U bekk nittama illi nistaw nilħu forsi mux unanimità, iżda konsens wiesa fuq din il-kwistjoni. Kif intlaħaq fil-fatt? Fit-testijiet fis-snin ta' qabel. Ringrazzjak. Għaw xaħat li jishtiq kommenta dwar dan il-punt il-rapport abbozzat ma jidix li huwa l-każ. Il-Kummissjoni tix titkellem hawnhekk? Le. Mela, għalija biss jibqali biex najt li l-adozzjoni hija għal laqa fit-23 u l-24 ta' April ta' din is-sena. Dan ifisser li nal u dan il-punt numru 22 u ma nistawx bekk nevitaw il-pawza l-kafe. Sa 11. Grazzi.